So colleagues, back to work. Għalek kollegi narġaw għal komplu xol taħne, issa il-punt li jmiss sal-vot huwa it-tin għare tal-pozizjoni komuni tal-Konsil u din hija il-rakomandazzjoni tal-Sur Haber, il-Sur Man, għandu il-mikrofonu, jista' jitkellem. Signora President, grazzi għandi nishtiq semmi point of order qabel ma konna se nibdew nivvutaw kien hemm interruzzjoni qasira u membru ta' din il-Kamra semma daħħal xi kandidat ta' parlament li jmiss biex jagħmel eh, ċertu propaganda, allura hemm eh, li nwaqfuh għax dan miex ħaġa Eh, ġusta. Se ninvestigaw dan il-punt tajt il-President jekk nistgħu ngħaddu għal vot issa l-ewwel net l-ewwel net is-Sinjura titlop titlob ukoll point of order. Very much. Um... Grazzi ħafna, Signor President. Nishti ngħid rigward il-vot li se jkollna jidher il-lista tal-voti qed nitkellmu dwar il test ta' kompromess illi għanna miflok li mendi u normalment kont najt illi se nivvotaw l-ewel dwar li mendi biex b'dan il-mod dawk illi huma iktar lura irridu jgħaddu l-qoddim u għalhekk nitlobkom nitlob il-President skont l-artiklu 19 skont il-regolamenti tal proċeduri biex imbidlu l-ordni tal-votazzjoni biex nivotaw l-ewwel net fuq l-emendi u għadritt ta' ċittadini u għalhekk importanti ħafna kemm għal rapporter ta' Sir Harbour u wkoll għal rapport li ħorti miss ta' Sinjura Troutman. Mrs. Dahl, as far as I'm Safejna fejna fien mem lebda problema nistaw eh, eh, ma nara lebda problema u se niproċedu kifini skont l-ordni stabilita. Għalek l-ewel net naraw l-ewel blok tal-pakket ta' kompromess u għalek għanna l-ewel emenda dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Eva, jekk kintkom għanna vot kwalifikat, allora tix namlu ċek elettroniku. Il-vot huwa miftuħ. Il-vota kulħadd il-vot malu u dina fil-fat għaddiet kif naraw mill dan il-vot. Issa nadu artiklu 20 għana erba emendi u għalek għanna il-parti korrespondenti tal-emenda 103 vot nominali, il-vot miftuħ. Kurħat il-vota, il-vot malu u dina għaddit. Issa l-emendi l-oħra jaqaw u għalek naddu għal parti korrispondenti tal-emenda 103 u kol vot nominali il-vot huwa miftuħ il-vot ta' kulħadd il-vot malu u dina għaddiet. Issa naddu għal emenda 101, 111, 117 huma identiċi u għalhekk dan huwa vot nominali, il-vot miftuħ, il-vot ta' kulħadd, il-vot magħluq. dawna dewx. U għalhekk issa naddu għall emenda 102, 112, 118 u kol vot nominali, il-vot huwa miftuħ, il Ivvota kulħadd il-vot malu u dawna ma maddewx. Issa l-emenda 62, 94, 104 u 119 li huma identiċi vot nominali, il-vot miftuħ, il kulħat il-vota il-vot malu ma maddewx. Issa l-emenda 96-126 identiċi vot nominali il-vot miftuħ. Il-vot ta' kulħadd, il-vot malu u dawna ma ġewx aċċettati. Għalhekk issa il-parti korrispondenti ta' 103 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddit Issa il-parti korrespondenti tal-emenda 103 dak favur, dak kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal premessa 26 għanna il-parti korrespondenti tal-emenda 103, vot nominali, kullħat vota il-vot malu u għaddit. L-emenda 18, vot nominali, il-vot miftuħ. Il-vot ta' kulħadd. Il-vot malu u ma' Issa għanna l-emenda 95-114 identiċi vot nominali. Il-vot huwa miftuħ. Il-vot kulħadd, il-vot magħluq u dawna ma ġewx aċċettati. Għalhekk il-pożizzjoni komuni ġiet approvata kif emendata Issa il-punt li mis huwa il-vot rakkomandazzjoni għatina għari għal networks u servizzi ta' komunikazzjoni elettroniċi is-rapport tas Signora Troutman u għalek nadi il-mikrofonu l-ewwel net għas signor Holmes. Grazie ħafna, President. Tlabt biex nitkellem għaliex ma naqbix ma sekwenza tal-voti f'dan il-rapport u għalek nishtiq illi nitlob tibdil kif nivvotaw qabel l-emenda ta' kompromess numru 10 nishtiq nitkellem biex nitkellem wara dan. Se nitkellmu naċċettaw l-argumenti dwar l-emenda numru 10 fil-moment tal-votazzjoni ta' dik l-emenda. Issa, blok numru wieħed bħala kompromess, vot nominali, il-vot huwa miftuħ. Kulħadd ivvota il-vot magħluq u dina dawna ġew aċċettati. Issa naraw għal l-emenda 3 u l-emenda numru 7, vot nominali, il-vot miftuħ il-vota kulħadd il-vot malu dawna maddewx. Issa ngħaddu għal parti korrispondenti tal-emenda numru wieħed. il-vot huwa miftuħ nominalment. Kulħadd ivvota il-vot malu u dina l-emenda għaddit. Issa. Is-Sinjura Holmes? Grazzi. Nixtieq nitkellem fissem il-grupp tiegħi biex nitlob illi nibdlu l-ordni tal-votazzjoni u l-emendi li xtipu ta' gruppi differenzi li suppost jiġu votati wara l-emenda 10 nixtieq li l-ewwel nivotaw dwin dawn l-emendi u mbagħad nivvotaw il-proposta ta' kompromess. Għaliex ir-raġuni hija li kif nara jien dawn l-emendi minn gruppi differenti huma kontra ċerti konċetti li huma E, użati mill dawk li jużaw l-internet u għalek huma intizi biex jipproteġu ċittadini u għalek jidir li illi u l-ewwel ħaġa għandna nivvutaw dawn l-emendi għandna ħafna nies importanti illi talbuna dwar dan u dak li qed nipprovru niprovaw huwa għalin niproteġu ċittadini tagħna permesta ta' din is-sistema issa wassalna fl-aħħar ta' proċedura ta' konsultazzjoni ma' Signora Trautman u hija riżultat tajjeb ta' dan il-pakket u ma nixtiex nara illi dana kollu se jispiċċa fi xej meta nġelu jibatu ċittadini u ċittadini tagħhom. Grazzi, Signora President. Fuq il-regolament 100 45.4 il-grupp liberali jixti jaqbel mal-talba tal-ħodor illi nemendaw eh, il-sekwenza tal-voti u l-ewwel namlu l-emendi msemmija qabel ma nieħdu l-vot fuq il-kompromess numru 10. Dan għandu x'jaqsam mal-lista differenti li teżisti fil-lista ta' votazzjoni u Dan din hija referenza għal 154 u dettalji ta' dak ir-regolament. Aħna warrabna emenda u għalhekk jidrinna illi jeħtieġ li tittieħed deċiżjoni qabel ma jkun hemm nistgħu nitkellmu u nwarbu drittijiet ta' ċittadini. Issa s-Sinjura Nible bħala il-kellima Grazzi ħafna Mhux qed nitkellem bħala president tal-kumitat, imma qed nitkellem bħala shadow rapporteur tal-grupp tiegħi fuq din dan rapport u għalhekk nixtieq illi il-mozzjoni ma tiġix aċċettata u nimxu skont il-sekwenza ta' votazzjoni ħadd hawnhekk kollegi ma jrid jinaqqas id-drittijiet li jużaw l-internet fil-ċittadini imma fl-emenda ta' kompromess wara li konsultajna mal presidenza ċeka u fil-partiti kollha politiċi segwew din il-konsultazzjoni u għalhekk nimxu fuq il-sekwenza li ftemna dwaru u ma naċċettawx il-proposta tal-ħodor u tal-liberali. Grazzi. Je forsi, signora Trautman, tixtieq titkellem? Iva, Signora President, grazzi ħafna. L-ewwel net nixtieq insemmi dwar it-talba biex inbidlu l-ordni tal-votazzjoni jekk il-kompromess kif nifmu jien. Grazzi a servizzi sezzjonali jekk ipoġġuh qabel l-emendi tal-gruppi dan għaliex imur lilin mill-emenda 46 għandu partijiet minnu illi mumiex biss għall-aċċess tal-internet imma wkoll għandhom provvedimenti li jistaw inaqsu id-drittijiet tal-użwari. It-tieni, najt il kollegi illi il-kompromess kien imsemmi skont l-artiklu wieħed u għanna kwistjoni orizzontali mentri Il-emendi tal-gruppi u għal-artiklu 8 illi jitkellem dwar l-għanijiet ta' regolaturi nazzjonali. Fin-negozjati kollha biex wasalna l-kompromess jina kont onesta b'mod miftuħ mal-gruppi politiċi kollha u għalhekk ninnota illi wieħed mill-gruppi issa warrab il-firma mill-kompromess u għalhekk ngħid illi bħala rapporter nixtieq nimxin qoddim bil-kompromess, ovvjament, u għalhekk jiena favur tal-emenda ukoll 46. U għalla daqstant, nixtieq ngħid, Signor President, illi skont il-kondizjonijiet illi qed niddiskutu din il-kwistjoni tagħmel iktar sens illi aħna nimxu skont il-vot kif inhu stabilit milli inti taqbad tieħu deċiżjoni, imma nitolbok peress li jeħtieġ nifmu dak li għaddej jekk hemm tibdil fl-ordni tal-votazzjoni jekk hemm tibdil fuq nivvotaw fuq 46 vot kwalifikat, allura, Sinjura President, nitolbok illi il-vot tal-kompromess għandu jittieħed bl-istess mod għaliex ikmur lilin mill-emenda 46. Jekk is-46 ma jkollux il-maġġoranza kwalifikata, allura nistaw sempliċement nidvotaw dwar il-kompromess u bekk din il-Kamra tuża il-poteri li għandha b'mod sħiħ. Grazzi. Grazzi ħafna smajt minant ħafna nies u għalhekk ħadd in konsiderazzjoni dak li qalet ir-rapporter u ħadd il-pass qabel dan il-vot illi kelli informazzjoni mis servizzi kompetenti u smajt b'attenzjoni għal dak li intqal u għandi il poter bħala president taħt ir-regolament 155 punt nej biex niddeċidi fuq l-ordni tal-votazzjoni u jidir li illi din il-kwistjoni hija hekk importanti kemm f'din il-kamra u kol minn barra minna illi tkun ħaġa sew illi nimxu skont l-ewwel emendi prinċipali imma nagħmlu dan ukoll fuq il-bażi ta' proċedura għaliex kif nifhimha jien l-emenda A numru 10 kien kompromess illi tresqet wara il-vot tal-Kumitat u għalhekk jider illi hemm raġunijiet proċedurali u oħrajn għaliex għanna imbidlu l-ordni ta' votazzjoni. So accordingly I Għalek impoġġi l-ewwel net l-emenda numru wieħed l-ewwel parti ta' il-parti korrespondenti ta' 2, 5, 6 u 9 għal vot b'vot nominali. Il-vot u miftuħ. Il-vot miftuħ, il-vota kulħadd. Il-vota kulħadd. Il-vot malu. U dina għaddiet. Issa naddu għal-emenda numru 4 u 8 vot nominali. Il-vot huwa miftuħ, il-vot ta' kulħadd. Il-vot malu u din dawna l-emendi ma' dewx. Għalek il-pozizjoni komuni hija approvata kif emendata. Issa immis il-vot fit tini qari tal-regolaturi Ewropej ta' komunikazzjoni telefoniċi il-rakkomandazzjoni għat tini qari Pilar del Castillo Vera se votaw fuq l-ewwel emenda vot nominali il-vot huwa miftuħ il-vota kulħadd il-vot malu u dina għaddit u għalek il-pozizjoni komuni ġiet approvata kif emendata. Issa, il-Signora Chautman, tista tkellem? Signora Presidente, nixtieq nitlob ukoll li tistax nivvotaw fuq il-kompromess. Għaliex kien kompromess illi marret li lin mill-emenda 46. Ma poġġejċ dan il-kompromess għal vot u ma t-tinnix għaliex warrabta, raqqas ma weġibt għal li għalek nishti nixbid l ta' dan u najt illi jahasra illi il-rakkomendazzjoni tal-rapporter fuq il-vot tal-din il-Kamra ma ġiet segwita. Nertajt ukoll illi biex nispjega il-vot li għadu kif seħ, illi meta parti ma totata il-pakket kollu se jmur għal rekonciliazzjoni. U dana se jirżulta minn dan il-vot. Grazie ħafna. Grazzi, signora Trautman jidir li il-kamra tifem bil-konsekwenzi ta' se jiġri imma grazzi tal-li ma' ux ġust u xira illi nieħdu l-vot ta' kompromess u l-vot kien ċar ħafna. U issa naħdu għal punt li jmiss. Palmet, naħdu għal eh, l-introduzzjoni koordinata tal- organu ta' regolaturi u tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Vu kontra astenzjonijiet għaddit. Proposta tal-Komissjoni biex nivotaw fuq bħal qed kif ġiet emendata favur kontra astenzjonijiet adottata. L-rezoluzzjoni, bosta rezoluzzjoni, votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Issa rapport l Rolling fuq trattament ugwali bejn nisa u rġili li jkunu eh, f'attività li jkunu qed jaħdmu għal rasom 21 emenda dawk favur kontra vavu eh, astenzjonijiet għaddit. Emenda disa, dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 20, dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Kontrollaw emenda 20 kif eh, nisaw nisaw niftħu l-vot. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa Maddiċ. 21 dak favur kontra astenzjonijiet. Nerġaw niverifikaw għax mem mux jolli deħ. Niftħu vot, kullħat miftuħ, vota, mela, 21 il-vot mallu adottat. 36 favur kontra astenzjonijiet adottata. Ma Iva, nirverifikaw jek triduni. Niftu l-votazzjoni fuq emenda 36. Kħat vota votazzjoni maluqa adottata. Emenda 13. 13-39 fl-imkien dak favur kontra assenzjonijiet adottata. Ad Il-Sinjura Ruling tixtieq tagħmel emenda orali. Eh, Signor President, jena eh, bilt ma Signor Koċi Logan li għamel opinjoni għal eh, Komitat ta' Ampik li daħal dan artiklu importanti din il-klawzola, artiklu 6, jekk il-leġizlazzjoni ta' Stat membru ma jiprovdix għal affiljazzjoni ta' bil-for obbligatorja ma' sistema ta' segurta din setinata l konjugu. Aħna irridu illi l-konjugi ikunu garantiti hawnhekk. Eh, Meta niġu għal dawk jaħdmu jaħdmu rashom, imma jekk ċertu pajjiż m'għandhomx din il- l-assigurazzjoni mandatorja ma jistax ikun li kollom l-istess ħaġa għal konjugu tagħhom jekk ma teżistix, allura lek irrid ntaħlu l-paragrafu. Qed nitkellem fis-sem sur Koċċiro. Oġġezzjonijiet? Irrid ikun hemm erbejn ruħ kontra. Jidher li għandna erbejn ruħ, ġifiri speċini, signora Luling, l-emenda tiegħek ma set Eh, taddi, allura nivvotaw fuq emenda 14 vot maqsum u vot elettroniku erba partijiet, niftu l-vot fuq l-ewwel parti. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Tini parti nifotaw fuqa ta' emenda 14. Kuħat vota l votazzjoni maluqa. U din ġiet adottata. U t-tielet parti niftaħ vot fuq it-tielet parti temmen 14. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Adottata l-raba parti Mftuħa. U Votazzjoni magħluqa. Adottata. Emenda derbejn, dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 42 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nista' niverifika kif tridu, niftu l-vot emenda 42. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa mandiċ. Biċin, mm, biċin qegħdin. Emenda 16. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet jien verifikaw. Emenda 16, niftu votazzjoni. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Adattat. Emenda 46 favur kontra astensjonijiet adottata. Eh, Ad 17 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Proposta tal-Kommissjoni kif hija emendata nivvotaw fuqha bħala l-votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa adottata. U l Il-votazzjoni issa hija miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. U għaddottiet, u għaddiet. We now move to the uh, Estrella report on on improvements in the safety Issa naddu rapport li mis għat trattament ugwali bejn nisa u l-irġil La, skużawni, għad tip ta' sigurezza ta' saħ fil-post ta' xogħol għan-nisa tqal u ħaddiema li għadhom kemm weldu. Grazzi ħafna, Sur Sinjora President, jiena xtaqt nistaqsi s-servizzi sabiex iżommu f'magħhom illi l-versjoni bil-Portugiż hija xi ħaġa illi hija importanti f'dak l-indixxaqsam il-validità tal-emendi. Nishtem bidda l-ordni tal-vot. Jena naħseb li l-emenda numru 43 għandha t qabel l-emenda 83 sabiex nibqaw konsistenti u jena nishtem fakkar l-kollegu li din direttiva li għana għanbidlu illum għanda 17 sena. Hemm bżonn li tkun aġġornata. Din direttiva riveduta Mish ħad idħol fisseħ qabel il-Parlament Ewropew li jmiss. Il-leġislatura tal-Parlament li jmiss. Aħna mhux qegħdin nemendawa għalissa u mod partikolari aħna qegħdin nagħmlu din il-leġislatura l-emenda din il-leġislatura l benefiċċju tal-ċittadini tagħna. U nishtiq eh, ntem, Signor President, billi nirrakomanda rapportana lil din il-Kamra. Grazie ħafna, Signora Lulling. Signora President, minħabba l-affarijiet li huma kif huma hemm 89 emenda u l-vot li għana ħan jihdu mhux ħajpermettilna illi ikollna dibattitu oġġettiv mal-Konsil u mal-Kommissjoni. Dissa 80 emenda li kontradixxu lil xurxin u jiena nissuġġerixxi li dan ir-rapport jintbat lura l komitat minħabba li kif qalet is-Sinjura Estrella mhijiex ħataħdem, mhux ħajkun ta' suċċess dan ir-rapport. Signora Lulling, inti tista' tikkonferma li jekk x'qed tagħmel din it-talba f'isem il-grupp politiku tiegħek. Iva, Iva, Sinjura President. Jina nagħmel din it-talba però mhux f'isem il-grupp. U dejjem meta nagħmel it-talb tiegħi, dejjem nagħmelhom fissem il-grupp politiku tiegħi. Skużani, sinjura però xtaqt inkun ċara ħalli jiena nressaq it-talba tiegħek. Iva mela il- talba tiegħek hija priorità għandi xi ħadd ieħor li huwa favur hemm xi ħadd li huwa kontra illi dan ir-rapport jintbat lura lill-kumitat tajjeb mela nivvutaw dwar dan. Hemm dawk li huma favur illi dan ir-rapport jintbat lura lill-kumitat. Signora Strella para rapporter li inti tixtieq titkellem naħseb li għandna natwa l-opportunità sabiex titkellem. Signor President, ma sibx li għamel sens li dan il-rapport nibatuħ lura l-Kumitat. Dan kien diskuss mal-gruppi politiċi, kien appoġġat bil-maġġoranza tal- Nis f'din il-kamra diskutajni ukoll mal-Kummissjoni, mal kunsen naturalment għandna opinjonijiet differenti u naf li sfortunatament il-Kunsel matul prezidenza presidenza tar Repubblika Ċeka kellu opinjoni konservativa ħafna dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u jiena għalhekk nixtieq nitlob din il-Kamra illi jifutaw favur il-proposti li hemm fir-rapport tiegħi minħabba illi jistgħu jagħtu iktar raġunijiet liċ ċittadini sabiex huma jmorru jifutaw fil-elezzjonijiet Ewropej. Sinjura Estrella, issa ningrazzjak kussa nifutaw fuq eh, il-proponiment ta' Sinjura Luling li dan ir-rapport jimur lura fil komitat dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Jidir li li għaddit, pero l-esta illi nitċekja votazzjoni elettronika jek tixtiqu. Nistaw niftħu il-votazzjoni kieġobkom. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. u din għaddiet. Dan ir-rapport ħajmur lura l-Kumitat. Issa għanna rapport dwar ta' Senjura Stauner dwar il-Fond Ewropew tal-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni l-emenda numru wieħed dawk favur dawk kontra stanzjonijiet għaddiet. Il-proposta tal-Kommissjoni kollha kemm hi kif emendat dawk favur dawk kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Issa u għanna wkoll il-votazzjoni dwar l-abbozz leġislattiv, votazzjoni minna votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni issa magħluqa u din għaddiet proset l rapporter Issa ngħaddu għal punt li jmiss li huwa rapport tas Sur Maldekis dwar programm ta' poċċa l irkupru ekonomiku permezz tal-loti ta' għajnuna finanzjarja tal-komunità għal proġetti fil-qasam tal-enerġija. Naddu għall-ewwel blok ta' emendi, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddit. Mela t-tieni blok jaqa' Issa l-emenda 13, votazzjoni minn votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. U din ma ddiċ. Emenda 14, votazzjoni minn votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. u din maddiċ. Issa nifutaw fil-proposta tal-Kommissjoni kif emendata votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Kulħadd il-vota votazzjoni magħluqa u din għaddiet. Is-rapporter jixtieq mill-lider jagħmel emenda orali għal dan l-abbozz leġislattiv jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sir President Iva, malaj malaj jina skellimt ma' rapporter u aħna għanna bżon illi niftemu fuq paragrafi 2, u 5 ta' rezoluzzjoni leġislattiva. Dawn għandhom ikunu mibdula kif ħanejt. With the multi-annual financial framework as the latter has been revised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 Grazzi ħafna, mxie oġġezzjoni għal din l-emenda tajjeb ma jidirx li dan huwa każ mela nistgħu nivutaw fuq l-abbozz leġislattiv votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. U din għaddiet proset l-rapporter. Issa ngħaddu għal rapport tas-sur Karas dwar il- banek li huma affiljati mal istituzzjoni ċentrali, Sur Boomer. Grazzi ħafna. Kien hemm ħafna kontroversi dwar dan ir-rapport. Uridu aħna niżguraw li dan ħajkun vot ġust u nitolbok illi inti tini l-opportunità sabiex nitkellem qabel ma nifutaw fil-premessa numru tlieta ħalli nispjegalkom. Iva nivutaw fuq l-ewwel blok dawk favur dawk kontra stanzjonijiet għaddiet. L-emenda design, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa u din ma' ditx. Aħna issa naħdu għall-emenda 88 u l-emenda 93 li huma l-istess, votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. U din ma kienx aċċettata, issa ngħaddu għall-emenda numru 81, votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota Votazzjoni issa magħluqa. U din maddiċ ukoll issa ngħaddu għal parti korrispondenti tal-emenda 89. Dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Is-Sur Bullman, Kjoġbok. Signor President, aħna għandna proposti differenti tal-mod ta' kif aħna nihdossi il-core capital, kapital prinċipali u l-emenda wieħed design u tnejn u design imorru li lin minn dan u qed jissuġġerixxu definizzjoni ċara u sempliċi tal-kapital prinċipali tista' taħdem anke fil-ġejjini jenna tama lill kollegi ħajvutaw dwar dawn l-emendi l-ewwel mbagħad fuq il-permessa numru tnejn. Tista' taqbel inti wkoll fl-istess ħin illi aħna jkollna votazzjoni elettronika fuq tnejn design? L-ewwel naraw il-punt dwar l-ordni. Sur Karas li għara porter tixtieq titkellem iva jiena wkoll nixtieq nitkellem dwar dan. Dwar matul id-dibattitu kien ċar li l-emendi n-kostrazzjoni fil-kompromess u jiena nissuġġerixxi li nżommu mal-ordni li jiena kont issuġġerejt. Però għandi labda problema bil-votazzjoni elettronika li kienet proposta. Hemm xi oġġezzjoni għat-talba tal-votazzjoni elettronika lejder li le tajjeb mela nistgħu issa nżommu mal-ordni li kien propost għal din raġuni naħseb li nistgħu ngħaddu l-ewwel għall-emenda 86-87 li kienu rtirati, issa naddu għal parti korrespondenti tal-emenda 89 dawk Issanna votazzjoni elettronika, niftħu l-votazzjoni elettronika fuq il-parti korrespondenti tal-emenda 89. Kulħadd tivvota l-votazzjoni issa magħluqa u din għaddiet. Issa l-emenda 3 u 80 dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet ma' ditx. L-emenda 84 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa nvotaw fuq il-proposta tal-Kommissjoni kif kienet emendata dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet u issa naddu għal votazzjoni tal-abbozz leġislattiv votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa u din għaddiet. Proset l-rapporter Sur Karas. Issa naddu għal-punt li jmiss li huwa rapport tas Sur Hoppenstadt dwar servizzi finanzjari, rapportar finanzjarju u l-verifika. Issa nifutaw fuq l-ewwel blok dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet. Għaddiet naddu għad issa għal votazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni kif emendata dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet u ngħaddu għal vot fuq l-abbozz leġislattiv votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota issa nalqu il-votazzjoni u din adottata wkoll proset lir rapporter Issa għanna rapport ta' Vodxokovski dwar protezzjoni tal-imani waqt eh, li jinqatlu. Grazzi, aħna għanna blok ta' emendi li kienu proposti mill-Kumitat tal-Agrikoltura U dawn l-emendi, inkluż l-emenda 60 għandu nil-votaw dwaru b'mod separat. Dwar il-ħolqien ta' ċentru ta' referenza nazzjonali u l-Kumitat Agrikolu propona illi inneħħu dan il-livell, dan il-ċentru fuq il-livell nazzjonali, jiena naħseb li dan imur kontra l-loġika tar regolament u naħseb li hemm li nivvotaw fuq dan l-emenda numru 64 b'mod separat. it mistoqsija kieġobkom għattu attenzjoni partikolari għall-emenda 28 li tiffoka fuq eh, kwestjoni kontroversjali u jekk tivvotaw vafur dan din l-emenda aħna nkunu qed inneħħu il-possibilità tal-projbizzjoni totali tal-tielet isir fuq livell nazzjonali jekk tivvotaw kontra din l-emenda aħna nkunu qegħdin nżommu l-possibilità li jkun hemm din il-projbizzjoni. U l-tielet punt tiegħi jiena nixtieq ngħid li jekk jogħġobkom għat attenzjoni partikolari għall-emenda 85 sabiex nipruvaw aħna naqsu il-ħin ta' stennija bej trasport u meta jinqatlu l-annimali għal 24 sena aħna nippruvaw eh, inneħħu din il- dan il-ħin għat-trasport u jekk nivvutaw kontra ħna kuna din nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni sabiex innaqsu dan il-ħin ta' trasport. Grazzi ħafna fuq l-ewwel messaġġ li jinteressa din it-talba għal vot separat għal 64 għandna xi ħadd li huwa kontra iva jidher li għandna oġġezzjoni. Mela ħankomplu kif suppost aħna kellna nimxu mela ngħaddu għall-emenda tal-kumitat responsabbli emenda numru 2 votazzjoni minu favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda numru t-nejn votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota votazzjoni samaluqa. Din għaddiet. Emenda 15, votazzjoni nominali u kol, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa. Din adottata wkoll emenda 20 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni maluqa. Din għaddiet emenda 21 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Din għaddit ukoll emenda 28. Votazzjoni mingħajr, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa magħluqa. Din għaddit ukoll. Emenda 37, votazzjoni mingħajr, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni sta magħluqa. Din għaddit ukoll l-emenda 50, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa dwar l-emenda 50. Kulħadd vota votazzjoni sta magħluqa. Din għaddiet emenda 51. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 51 kieġobkom votaw. Kulħadd tivvota votazzjoni issa magħluqa. Din għaddiet. Emenda 52 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni issa ingħalqet u din għaddiet. L-emenda 69 dawk favur kieġobkom u li dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda sebejn dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 81 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. Din għaddiet. Emenda 87 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Emenda 87. Kulħadd vota votazzjoni issa magħluqa. Din emmen Emenda 93. Votazzjoni u kol votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni issa magħluqa. U din għaddit. Issa ngħaddu għall-emenda 98 dak favur dak kontra ma ġiġ aċċettata. L-emenda 122 dak favur dak kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Issa emenda 119 dak favur dak kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 27 vot nominali vot nominali kulħadd vota il-vot maluq għaddit. Emenda Mija daw favur, daw kontra astenzjonijiet ma għaddit. Iva, namlu ċek, kek tridu, se namlu roll call vote, vot nominali fuq l-emenda mija. Kulħat vota il-vot malu u dina maddiċ. Emenda 99 dak favur, dak kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 101 dak favur, dak kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 123 dak favur, Dawk kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. 102 dak favur, daw kontra astenzjonijiet ma diċ. 120 daw favur daw kontra astenzjonijiet ma ddiċ. L-emenda 47 daw favur Now right, namlu ċek fuq l-emenda 120. Vot nominali, elettroniku. 120. il ta' kulħadd il-vot maluq u din għaddit, morċar. L-emenda 47 dak favur jekk iġobkom da' kontra astensjonijiet ma għaddit. Emenda 121 da favur da' kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 124 dak favur dak kontra astenzjonijiet ma diċ. Emenda 103, dak favur, dak kontra, astenzjoniet għaddit. Il-emenda 59 taqa, għalek naddu għal-emenda 104, dak favur, dak kontra, astenzjoniet ma diċ. Emenda 75, dak favur, dak kontra, astenzjoniet għaddit. Ad 76 favur kontra astenzjonijiet għaddit il-ewwel parti tal-emenda 105 taqa u għalhekk ngħaddu għal parti korrespondenti tal-105 dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet ma għaddiċ l-emenda 106 dawk favur, dawk kontra, ma diċ emenda 77 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddit emenda 107 dawk favur dawk kontra ma diċ emenda 108 dawk favur dawk kontra ma diċ emenda 109 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 110 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 111 dak favur dak kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 85 dak favur dak kontra astenzjonijiet għaddit namlu ċek elettroniku għall-emenda 85, il-vot huwa miftuħ. Kulħadd ivvota. Il-vot magħluq u ovvjament adottat. L-emenda 125 taqa u għalhekk naddu għall-emenda 113 dak favur, dak kontra astenzjonijiet ma' emenda 112 favur daw kontra astensjonijiet għaddit emenda 114 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma għaddit 115 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddit dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma għaddit 115 l-emenda 117 u 118 flimkien dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet maddewx. Issa nadu l-emenda numru 3 vot nominali, il-vot huwa miftuħ. Kulħadd ivvota il-vot issa magħluq. U dina għaddiet l-emenda numru 4 u kol vot nominali, il-vot huwa miftuħ. Kulħadd ivvota il-vot malu u dina għaddit. Issa il-proposta tal-Kommissjoni kif emendata dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit għalek issa naddu għal rezoluzzjoni, la bosta rezoluzzjoni legislativa vot nominali il-vot huwa miftuħ. Kulħadd ivvota, il-vot issa magħluq u dina għaddiet. Nifirħu lir-rapporter. Issa Spiċċajna l-vot u issa ngħaddu għal punt li jmiss. Dan il-punt li jmiss huwa l-vot tas Sur Silva Pineda dwar l-aġenda soċjali mġedda. Nixtieq impoġġi il-vot, eh, impoġġi għal-vot il-paragrafu 14 u għandu il-mikrofonu sur Bush Matthews li jixtieq iressa emenda orali. Fil-qosor ħafna u nitlobkom taħfru li għal din l-emenda orali li nixtieq nagħmel għal emenda paragrafu. Il-kollegi jistgħu jkunu jafu li dija kwistjoni diffiċli u hemm ċerti lingwi hemm ċerti diffikultajiet u jeħtieġ illi jkollna l-appoġġ kemm jista' jkun kbir għal dan ir-rapport u għalhekk minflok il-paragrafu 14 sen warbu il-paragrafu bil-paragrafu li diġà ġie aċċettat mill din il-Kamra li dina l-paragrafu numru 3 b'riżoluzzjoni tal-Marzu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 as i said this has been approved by political groups in the past my apologies for tabling it now the rapporteur Jiddispjaċini li qed nippreżenta din fl-aħħar minuta imma rapporter jaqbel ma din u nisperaw li din l-emenda orali tiġi aċċettata. Grazzi. Grazzi, hemm xi oġġezzjonijiet? Nifhem il-Sur Anderson jixtieq jitkellem? Grazzi ħafna fil-qosor ninformakom rigward traduzzjoni svediża f'paragrafu 13 u paragrafu 36 il-minimum income huwa tradot bħala minimum wage, jiġifieri dan għandu jiġi jitqis bħala minimum income, tul minimu u mhux ħlas minimu. Ewa żball fit traduzzjoni svediża. Tajjeb, issa f'dak li għandu x'jaqsam mal-emenda tas Sir Bushel Matthews m'hemm l-ebda oġezzjonijiet u għalhekk dan huwa l-każ impoġġu il-paragrafu 14 għal vot dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet Issa ngħaddu għal paragrafu 36 dawk favur dawk kontra astenzjoniet għaddit issa il-mozzjoni għal rezoluzzjoni kollha kemmi vot nominali il-vot huwa miftuħ il ta' kulħadd il-vot malu u d-dina għaddit. Il-punt li jmiss huwa l-vot ta' Mrs. Lambert dwar l-inklużjoni attiva ta' nies esklużi mis-suq tax-xogħol, l-emenda numru wieħed dak favur, dak kontra, astenzjonijiet ma' diċ, l-emenda numru 2, dak favur, dak kontra, astenzjonijiet għaddiet. Jekk tridu nagħmlu ċekk elettroniku nagħmlu biex nkunu żguri. U għalhekk jekk jista' jkollna vot elettroniku fuq l-emenda numru 2. Jekk jogħġobkom, Kulħadd ivvota il-vot malu u d-dejna ġita ċata Issa naddu għal mozzjoni kollha kemm kif emendata b'vot nominali il-vot miftuħ, il-vot maluq, tina għaddiet. B'mod eccezzjonali dawk illi jixtiju għamlu spiega tal-vot tapprezzaw illi diġa u għatart wis il kol inna għaw għal smin twil u specialment l-interpreti hemm numru kbir ħafna ta' spiega ta' voti mus-senadom kollha sa' tlieta u għalek f'dan il-kas se nieħu deċiżjoni kif għamilna f'okkażjoni oħra illi dawn se jsiru eh, billej meta nispiċċa x-xogħol ta' billej. Grazzi ħafna. U bekk I will take one of you because I suspect you are all going to say the same. Signora President, il-regolamenti huwa li wara l-vot kull membru għandu dritt li jagħmel spiega sa 60 sekonda, nifhem li l-interpreti jilhom ħafna, li qed inżomma ħafna nies milli jieħdu l-ikel tagħhom, imma nistgħu nużaw kompromess u kif għamel is-Sir Kwadras illi jippermettu l spiega tal-votta malajr u dinak kien mexxa il-proċedura ħafna. Ikkonsidrajna din il-formula hemm tant illi ma jidhirlix li nistgħu naħdmu hekk tista' tagħmel l-ispjega tal-vot wara il-vot fis-sens illi jkun il-lejla jiddispeċina ħafna imma huwa tard wis, grazzi ħafna. U taf kemm nieħu gost bil-kontribut tiegħek u għalhekk nirringrazzjak. Il-sessjoni hija magħluqa.